Okay, if you could take your, your seats because we've overrun a little bit with the co Mela, skużana, illi aħna domna daqxajn iktar mill-li suppost bil-laqa tal-koordinaturi. Nittamaw li l-membri jimxu, nistaw nistaw nibdew bil-votazzjonijiet kemm jista' jkun mm, kmieni, sa' put numru seba' fuq l-istatistika Ewropea u u skambju tal-opinjonijiet fuq abbozz fuq l-istatistika Ewropea. U il-rapporter huwa Edward Cikluna. Edward, natik il-kelm, il-mikrofonu. Edward, grazzi. Jina naħseb li l-istatistika għatma eċitaw il-ħat fin-numri jirriflettu dak li suppost jirriflettu u l-ħajja dejjem għaddejja. Pero mux għat bħalma illum ma nistaw nifmu il-periklu eh, tal-istatistika fejn ma jkunx hemm affidabilità. Aħna fil-modi eh, rajnija fil-data li tirigwarda l-finanza pubblika, ma issa reċentement għanna statistika ġdida statistika waħeda il-rata il, il libor fija nifisa. Kulħadd ħada skontata u aħna edinaw bl-ikbar skandlu li nistaw nimmaġinaw fil-dinja tal-banek biex iżid mal-problemi li diġa għandhom. Mijiet ta' triljuni ta' dollari fil- eh, eh, fil-derivati kienu, kienu marbutin ma, ma dan din irrata. Għal daqstant dan il rapport ma setax ġi f-moment taħjar biex jisħaq fuq xtib ta' kwalità għanna bżon u affidabilità tal-istatistika tagħna għaliex l-istrumenti tal-politika ekonomika u anki r-riżultati ġew affettwati b'din il-nuqqas ta' fidabilità u statistika ta' kwalità baxxa. U l-istatistika huma kredibbli għal pub fil-fajnejn il-pubbliku daqs hija kredibbli l-istituzzjoni. Għax hemm simbjożi bejn it-tnejn. U meta jkollna skandlu bħal da huma l-istituzzjonijiet e, u f'dan il-każ l-istituzzjonijiet bankari illi jitilfu il-kredibilità kollha tagħhom. ħabba skandlu bħal dan. Mela l-Kummissjoni dawn il-fatti tarafom, u fl-imoddi publikat dokumenti lejn ġestjoni ta' kwalità b'saħħitha, aħna kellna rapport uh, own resources fil-Parlament fuq l-istess suġġett u issa għanna rapport leġislativ dimna. <clears throat> Ir-rapport E'da hawnhekk biex tisħa illi impenji fuq il-fiduċa huma emmek biex il-gvernijiet jifmu xinu rwol taħħom u jirrispettaw l-indipendenza tal-istituti nazjonali statistiċi. U għed tajt u koll li għanna bżon ta' recruitment, eh, reklutaċ eh, professjonali u bazat fuq kriteri professjonali. Il-proposta titlob revizjoni tal-qafas legali attuali Ewropew għall-istatistika biex inkunu nistgħu niprotegġu il-kredibilità għolja u b'mod partikolari l-indipendenza professjonali ta' dawn l awtoritajiet huma importanti ħafna f'dan il-kuntest. Il-proposta attwali tirreferi għal kapijiet ta' din l-autorità li l-imġiba taħħom hija kruċali biex eh, toħlo il-kredibilità tagħhom u importanti li dawn ikollhom il-libertà li jiddeċidu fuq il-proċessi u l-metodi. U m'għandux ikollhom il-possibilità illi jibatu u jirċevu istruzzjonijiet mill-gvernijiet nazjonali. Din hija il-bażi il biex ikonna l-indipendenza li aħna nixtiequ. U bat irid ikun hemm regoli trasparenti u vigolanti legalment għal trasferiment, għal għal-ħatra kif namlu bil-istruzzjonijiet normali eh, importanti eh, ta' livell li bħal banek ċentrali. U jridu jiprezentaw u koll rapport annwali fuq l-attivitajiet statistiċi u situazzjoni finanzjarja tal-autoritajiet tagħhom u dawn għandhom ikunu l-iktar trasparenti possibbli. Hemm kodiċi ta', pra ta prassi tal-istatistika eh, Ewropea illi ġiet maħluqa fl-2009, imma skont din il-proposta li għanna qoddimna rridu niżguraw li dawn din ħad iġi firmata mill-gvernijiet tal-Istati membri kollha u anki mill-Kummissjoni. Fuq il-livell iktar oli, biex nizguraw illi dan l-impenn iseħ. Hemm artikolu ġdid 17a fuq l-aċċess u l-użu tal- eh, tal-rekords amministrativi. L-għan u għalli noħolqu għafas legali għal biex ikun hemm użu ta' sorsi tal-amministrazzjoni għall-istatistika Ewropea u hemm ukoll emenda għall-artikolu 6 li tinklud il-bżonn li nizguraw il indipendenti ta' Eurostat eh, innifisa fuq livell tal-Unjoni. Għal stant jena nikonkludi billi najt illi dina ma teħdiċ lebda risorsa mm, addizjonali fuq il-budget tal-istatistika. Għanda minn flok tissemplifika u tejjeb il-kooperazzjoni, il-kollaborazzjoni waqt li tiżgura li kunem ukoll kwalità għolja ta' dawn l-istatisti, ta' din l-istatistika. Okay, um... Tajjeb, mela, e Shadows. Għanna Jean Paul Muxaw. E... Iva, jad. Inti Shadow? Grazie, President. L-onet nirigrazja l-rapporter Un nifraħlu għal proposti u l-informazzjoni addizjonali illi inkluda ħaġa li ġarajnija fil-passat, miex kwestjoni biss tal-kredibilità tad data u tal-prinċipi, imma anke il-pajjiżi li huma responsabbli għal prezentazzjoni ta' din id-data għall l-uffiċċju tal-istatistika. U dan huwa konformi mal-bidliet u rabtiet legali mish kwestjoni biss tal-kredibilità, imma hija kwestjoni wkoll jekk din is-sistema ix taħdem kif suppost is-sistema tal-kontrolli finanzjari. Għandu jkonna data paragonabli u għanna għandu jkun possibli li nevalwaw anki il-valur tad data biex bekk ikonna koezjoni ekonomika u koordinazzjoni tal-politika ekonomika u finanzjarja. Din hija ħaġa importanti ħafna għalina għax minnajr ma jkollna data kredibli u affidabli, aħna ma nkunux nistgħu nagħmlu progress fuq il-koordinazzjoni bejn l-Istati membri u blebda mod ieħor. Aħna nappoġġaw il-proposti ta' rapporter, mħabba fek, għaliex minnaħa waħda, rridu nkunu zguri illi l-indipendenza tal-autoritajiet tiġi garantita, l-autoritajiet illi joħorġu l-istatistika, naturalment, imma fl-istess ħin, irridu nkunu żguri tal-bażi tad-data u l-paragonabilità bejn l-istati membri. U sforzi ulterjuri biex inkomplu l-koordinazzjoni tal-politika finanzjarja u ekonomika. Din hija wkoll ħaġa li rridu nittrattaw f'dan il-Kumitatu fil-Parlament u rridu nisguraw li aħna nappoġġaw kull sforz biex niproduċu data kredibbli, e, e għanda xtaqxa ma' data li tiġi miġbura, ma hija kwestjoni anki tal-autoritajiet illi e, jiġbru l-istatistika u naraw għal daqstant kif nistaw nittrattaw din proposta fil-futur u nżidu proposti konkreti minna ħatana. Grazzi, Sofi. Grazzi, President. Naħseb li dawn il-proposti jiena naħseb li huma utli ħafna, però għandi xi mistoqsijiet mhux ħafna. L-ewwel waħda hija jekk l-istess kriteri, l-istess standards u se japplikaw għal ħatra tal-kap tal-Eurostat. Jekk l-istess standards ta' indipendenza u se japplikaw. U tini fuq l-ekim sejħin impenji fuq il-fiduċa tal-istatistika isna edin najdu l-Scouts owner il-weda tal-Istati membri li se jimpenjaw ruħom eh, għal-imġiba tajba. Ma nafx se jkunu vinkolanti, specialment jek naraw eh, xieħut mir regoli non vinkolanti li ġew adottati eh, xi ftit snin ilu mhux qed jiġu rispettati. U din hija sensazzjoni li qed ikolli kullimkien bejn l-adozzjoni ta' ċerti rapporti fuq l-istatistika U kull darba fil-dokumenti tider tajjeb ma mbagħad naraw li fil-prassi eh, eh, kwestjoni hija differenti. Eh, u rridu naraw ukoll kif qed tiġi inforzata. Forsi il-persuna li għandi qoddimi jista' jistenna għal minuta qabel ma jitkellem hekk. Qoddimi, grazzi. Issa tlift l-konċentrazzjoni, skużawni. U fl-aħħar nishti nġib iktar ċarezza fuq dak li jfisser il wieħed ikollu aċċess totali għal dokumenti amministrativi. Ma nafx kif dina ħat iġi interpretata. Grazie. Filipp. Le, għandi proposta, għanna proposta tajba minna tal-Kommissjoni u dinija bazi bażi tajba għal-ħidma. Inishtera biex kommenti. L-ewwel fuq dak li inti għat Edward fuq il-fatt l-uffiċi ta' statistika nazjonali għandhom ikunu indipendenti fil-tfassil tal-metodologiji tagħhom. Iva, jiena naqbel mhux sabarra, nistaw u koll naċċettaw il-fatt li meta u specialment meta wieħed jagħmel l-istatistika, il-metodoloġija għandha rwol importanti ħafna fid-definizzjoni ta' tip ta' risorsa. Mem, eh, ma teżistix eh, il-kunċett ta' ċifra neutrali. U il-nies ukoll li għandhom l-uffiċċju tal-istatistika mhumiex eh, magni ma' una persuni li għandhom ideat u twemmin u fl-istess fl-istess ħin li ma rridux aħna Eh, nafdaw li bankier ċentrali huwa kompletament eh, liberu u mhux marbut ma' ħadd u għal daqstant taħna ma, ma naqblux li l-uffiċċju tal-istatistika għandu jkun liberu totalment. Eh, il-leġislaturi għandu rwol importanti fuq il-metodologija u jgħidu li ma' loqsma li nixtiqu li kunem statistika qawwija fuqhom Eh, din hija ħażla politika niddeċidu li mandikaturi rridu inżommu u dimajnejn u nimmonitoraw u kif nirixti u eh, nibnu għaddejta u jekk dawn il għazliet inħallowhom fidejn uffiċċji mhux eletti eh, statistiċi amministrativi E, jekk dawn in-nies kienu ħodor jħarsu lej f'direzzjoni waħda waqt illi rridu nikkludu ħna kollox. E, għal daqstantina konferma, iva, nixtiehom ikunu dipendenti meta jkooperaw, però id-direzzjoni e, għandha tibqa fidejn l-awtorità politika u bla dubju il-parlamenti fuq livell nazzjonali u Ewropew fuq il-kodiċi ta' prassi nazjonali, naturalment aħna nixtiequ li kunu viżibbli, e, trasparenti, li kulħadd jkun jista' jifhimhom u nixtiequ anki li jkunu forzati sew mill-oli. U għal daqstant eh, eh, fil-banek aħna maħniex kontenti bi self-regulation u laqas ma nkunu kontenti bi self-regulation f'dan il-kas jekk ikun hemm kodiċ ta' kondott għandu jkun vinkolanti u ħaġa oħra li f'tapin ħarsreha hija kif nistgħu aħna inkattru u u dan naturalment jista' jkun fil legislazzjoni kif nistgħu nkatru l-iskambju ta' l-aħjar prassi bejn l-Uffiċċju ta' Statistika Nazzjonali wkoll. Mbagħad nistaqsi jekk aħniex kuntenti li l-qafas attwali jaħdem tajjeb fil-każ tal-iskambi tad-data bejn l-Eurostat u l-Uffiċċji Nazzjonali tal-Istatistika. Aħna qed nitkellmu fuq soddisfazzjoni totali jew le u dawn huma loqsma illi aħna probabilment inkunu nistaw inġibu eh, emendi. Grazzi, Viki. Gra grazie. Kif jafu l-kollegi jina napoġġa eh, talbi tal-iktar trasparenza u iktar indipendenza tal-informazzjoni, però l-indipendenza hija kruċali illi ma jkunx hemm eh, dbabis fil- uh, fl-iskadenzi għandha tkun tkun indipendenti ta', ta kwalità għolja, u mhux indipendenti u ta' kwalità baxxa. Għal daqstant il-kummenti li għamlu il-kollegi fuq l-standards huma importanti ħafna. Jina naqla ma naqbel ma sofi, pero fuq il dan il-klim li għanna fit-test fuq l-aċċess għal għal records kollha amministrativi. Aħna minuma dawn, x-rekords huma, x-tip ta' rekords se jintalbu. Id-dana eh, bħala frażi hija wiesa ħafna, aħna ħafna drabi għadna illi per eżempju fin-negozji għandhom ikollhom eh, l-istess informazzjoni f'ħames format formati differenti, ma nobx ikunu għandhom nużaw l-informazzjoni b'mod effiċenti Rridu nifmu b'mod ċar xinija eh, xitfisser din il-frazi. Naħseb li għatem ħafna xogħol xisir fuq il sfonta ta' din il-proposta u kif nistaw nizguraw illi konna indipendenza u kwalità u mux naddu l-informazzjoni personali u fl-istess ħin nizguraw illi din informazzjoni nistgħu nżaw mod effiċenti illi tkun rejt utli minnaħa tal-Kommissjoni fuq il-ġestjoni possibbli ma jridux iżidu uh, spejjeż ulterjuri fuq is-soċjetà ħlif dik illi ikollhom informazzjoni iktar ċara. Din hija dan huwa pass fid direzzjoni tajba. Kien hemm eh, punti wkoll fuq lati delegati u sakemm aħna ma narawx Eh, fuq kwistjonijiet oħrajn, il-problemi qegħdin fid-dettalji eh, fuq dak li l-istati membri jixtiequ ma jixtiequx jiksfu u ħafna drabi deċiżjoni li hija sempliċi se jkollha se ssir kwestjoni delikata politikament. Urridu nkunu verament eh, ikonna dettalji fuq x'inhuma il-punti li nixtiequ niddelegaw lill-Kummissjoni. Grazzi, xuntas. Grazie President, kollegi. Aħna għawnek qed nerġgħu nitkellmu fuq il-kwistjonijiet li rigwardaw l-oġettività u l-affidabilità tal-istatistika u tad-data. U jina ma nishtiqx nerġa l-ura fuq il-kommenti ewlenini li saru minnaħat tal-kollegi f'dan dibattitu kruċali. Però il-prezentazzjoni tal-rapporteur twassalni għal biex naħseb li hemm xi suspetti fuq il-affidabilità tad-data. Però biex inkunu nistaw dan niksbu, għandu jkollna rida politika biex naslu għal EAD. U jina mhux qed ngħid għal sekonda li il-rapporter ma kellux din ir-rida politika, ma in ġenerali aħna nixtiequ li tkun teżisti din il-rida politika kiridu oġettivita u kwalità. U minni zgur, il-proposti li għanna dimna u ma qed jimiraw għal dan. Barra minn hekk aħna qed naqraw data li riflettu l-ekonomija u s-soċjetà U dana kollu ġi tradott f'ċifri u dejta, jekk id-dejta miex affidabli għandna problema enormi. U għaveru, illi l-istatistika tista' tgħinna biex l-affarijiet isiru b'mod korrett jekk huma fidabli, però jekk mhumiex mamuli b'mod korrett, allora qegħdin inqarqu biċ ċittadinità tagħna, aħna rajna fl-modi illi irridu nizguraw illi nirrekonoxxu skont dak li rridu niksbu, eh, dan ħafna drabi nistaw niksbuh billi nazlu l-metodologija u dan rridu narfuh minn qabel. U ħana ħafna esperjenza fuq dan fil-Greċa. Ma l-Greċa mhux l-uniku pajjiż illi kella problema fuq il-falsifikazzjoni tad data għal daqstant jena nerġa' ngħid u nisħaq il-fatt illi Meta id-data statistika tiġi prodotta u din id-data ma tirriflettix il realtà moċira, allora irridu nikonsidrawom dawn il-problemi u anki forsi b'termini kriminali per eżempju, kwistjonijiet, min qed jagħmel monitoraġġ ta' dawn il-korpi indipendenti li qed jiġbru d-dejta. U veru li istituzzjonijiet għandhom ikunu dipendenti, ma min se jimmonitoraħda, min se jikkontrolla u jiverifika kux kollox għad tajjeb. U l-ewwel net, min se jkun responsabbli li joħtor direttur tal-Eurostat u xi kriteri se jiġu użati. Naturalment, dina ħatkun deċiżjoni politika illi tgħaddi eh, fidejn il-gvernijiet qabel ma tiġi maħtura dik il-pozizjoni, se taddi minn korpi professjonali. Il-Parlament jisma din il-ħatra xi kriteri edin jiġu għax id-direttur tal-Eurostat. Ejn immaġinaw illi kien direttur ta' bank jew il-gvern ta' bank ċentrali. Aħna f'dan il-każ se osservaw attentament kif namlu anki Eh, bl-IMF, e għax nafu kemm hija ħaġa importanti. Għandu bżonni li konna din il-affidabilità u dina narfuha fil-settur tal-banek imma rridu namlu ħanki fis settur tal-istatistika. U nerġa' ngħid dak li għad fil-bidu. Min huwa responsabbli politikament biex jiżgura illi dan il-korp se jkun effettivament u fil-fatt indipendenti. Fis-26 u 27 ta' Ottubru li ġej, li li għadda, il-Komissjoni ħatret li sur semeta biex jiveri monitorizza l-Eurostat. Issa, immaginaw bħala riżultat ta' din il-ħatra, l-Eurostat se tkun ħatja eh, tal-falsifikar ta' data. Min se jkun responsabli? Ejja nimmaġinaw din is-sitwazzjoni ipotetika. Jiena naf li rapporter kellu intenzjoni tajba u se jagħmel kollox biex jiżgura li testi kun tajjeb. Aħna se nippruvaw natu xi emendi wkoll. Għandna issa il-preżenti għaw il-direttur, il-viċi direttur tal-Eurostat u tixtieq tagħmel xi ftit kummenti. Forsi hemm xi affarijiet li tista' tiċċara. Imma qegħdin daqsxejn waħda tard, mhux fit-tulek Very much, Grazzi ħafna, Signora President. Jena, fil-qosor ħafna, għax naħseb motivazzjoni wara l-proposta eh, ġiet spiegata verament tajjeb mir rapporter nirreferi biss għasmiħ ma' su radi maħad direttur ġenerali tal-Eurostat u anki id-dibattitu li eh, matulu ġew diskussi ħafna affarijiet li qegħdin fuq l-aġenda tagħna tagħkom tal-lum. Il-proposta hija waħda realistika l-ambizzjoni għandna bżonna u hija ġustifikata anki minn dak li ġara dan l-aħħar. Unna qudiemna proposta li ukoll taqbel ma' limiti tas sussidjarità reviżjoni immirata u Is-suġġetti prinċipali ġew spjegati tajb nixtieq nifoka biss fuq il-mistoqsijiet li tpoġġow meta kellna dan il-bdil ta' idejat. L-ewwel kwistjoni hija jekk se jkunna l-istess normi, l-istess standards għall-indipendenza japplikaw ukoll għad-direttur <laughs> ġenerali tal-Eurostar. Jiena risposta tiegħi hija iva il kummissjoni palissa edha tipprepara deċiżjoni reveduta tal-Kummissjoni fuq ir ruol tal-Eurostat li ovvjament ikun jaqbel um, kompletament mal-prassi li nsibu f'din il-labbozz eh, ta' proposta. It-tieni mistoqsija kienet fuq l-impenn, il-fiduċja, il-lan u anki kif se jiġibi korrezzjoni dan l-istrument il-ġdid. U minnu li għandna dikjerazzjoni politika jibqa' importanti l-fatt li d-dikjerazzjoni u anki il-fatt li tiġi implementata dan kollu ikun monitorat. Naħseb din hija l-ħaġa ġdida li rridu forsi eh, indaħlu frasna biex nkunu nistaw norbtu fuq l-infurzar ta' dan il-dokument ma jkunx biss dokument biklim eh, fira. Issa fuq il-rekords amministrativi nixtieq niċċara l-punt ngħid li aħna interessati biss f'informazzjoni kwantitattiva ġifri fid-data U dan u jħetirit jisu eh, l-edja li għanna biex naqsu l-pis amministrativ u għankin naqsu l-spejjes. Ma għodux nġbru dejta li diġa teżisti. Iri aħna ovvjament bilna li irritu kunem ċertu limitazzjonijiet li jitpoġġow u li aħna biss interessati fid-data, mhux f'affarijiet oħra. Kwistjoni eh, interessanti ħafna hija l-indipendenza inkontu għal meditoloġija Kif qed nifmu l-affarijiet aħna naħseb li huwa importanti li jkollna konsensus b'saħħtu dwar il-mod ta' kif se nużaw id-data aħna lesti li fil-bidu tal-proċess nitlu f'dibattitu U bat aħna bħala il-korp li produċu l-istatistika irridu nibqaw indipendenti biex nimplementaw il-metodologija li nkunu bilna dwara qabel minn qabel. Naħseb dawn l-affarijiet wieħed jista' jiċċarhom ftit iktar fid-dokument. Aħna ma rridux li nkunu kompletament indipendenti rridu naraw li qegħdin naqblu sa fejn nistgħu naslu dwar il-kunċetti u anki l-metodoloġija dwar il-kodiċi ta' eh, ta' prattika, il-code of practice, dan irid jitqis bħala dokument jew strument li jiddeċidi n-normi minimi minn banda u minn banda l-oħra anki ftit stennijiet U minn din il-perspettiva, mhux faċli li wieħed jirrendi strument bħal da vinkolanti legalment li jkun jorbot legalment. Kif tista' tagħmel standards minimi li jkunu jorbtu legalment? Speċjalment meta qed nitkellmu fuq l-awtoritajiet tal-istatistika hemm ħafna senijiet inkwantu għal korrezzjoni. Naħseb dawn kienu l-punti prinċipali li jiena xtaqt insemmi biex nirribatti għalihom ħalli nerġa' nisħaq fuq il-fatt li l kummissjoni tistenna bil-ħerqa li l-Parlament jgħina biex nżommu il-livell ta' ambizzjoni li u kol għanda tkun maħna, għanda tibqa l-istess meta naslu fil-axħar tal-proċedura. Nirringrazzjakom għal-parteċipazzjoni kolla taħma għall-lajnuna, aħna konvinti li se jkonna proposta b'saħħita li se tiddeċidi l-standards għall-istatistika u ovvjament dawn ikollhom ruol iktar u iktar importanti fis-soċjetà tagħna. Grazzi ħafna kien ħafna xogħol fuq l-istatistika dan l-aħħar u mill-esperjenza rajna li il-ġlida dejjem tkun mal-istat membru meta naslu fuq il-level tal-trialogues nista nejdilkom l-esperjenza tiegħi r-rapport tiegħi. Aħna kellna nġildu anki fil-kuntest tas six pack biex insemmu din l-indipendenza professjonali ta' min jagħmel l-istatistika. Ġifiri, għandek punt importanti li rridu nkomplu naħdmu fuq dan il-punt. Aħna ħtafna l-okkazjoni sabiex għamilna ħaġa li għatma kienet ġrat qabel fil-rapport ta' Vicky Ford. Edward, inti tixtieq, forsi t-ribatti, Iva, jien nixtieq nikkonkludi, ovvjament, nirringrazzja il-Shadow Rapporters kollha. Jina verament nemmen li l-punti kollha li u huma pertinenti, huma tajbin għax edin jiġbru dak kollu li il er, rapport li forsi ma wieħed jikkonsidra b'tali mod ma l-ewwel daqqatajn, imma dak li għandna nixtaru biex verament nġibu tibdilit. tibdiliet Għalhekk jiena sigurakom li jiena ħadd nota tal-punti kollha li se nindirizza fir-rapport nibdew ukoll bil-standards min-normi tal-Eurostat dwar il-mod ta' kif il-kodiċi ta' prattika jkun jorbot tkun vinkolanti u anki nċaraw il-dokumenti amministrativi nejdu eżattament xiridu nfissru b'da nindirizzaw ukoll il-bilanċ bejn il-libertà u l-indipendenza, il-direzzjoni politika u kol. l-aħħar mhux lanqas ir-rapport ta' Surċentis anzi il-suġġeriment għal-fat li il-kwalità tirrifletti fuq dak li nkunu qegħdin inkejlu. U għalhekk għannom tal-President jiena tajt indirizz għadni kemm kem indirizzajt il-konferenza tal-OECD fuq dan il-suġġett li l-fatt ridu wkoll nistudjaw il-GDP u mhux biss sabiex naraw x'inhija l-kwalità tal-ħajja fuq livell tal-familja u mhux noqogħdu biss natu każ l-indikaturi għax ħafna drabi eh, ma jkunux edin jirriflettu r-realtà. Ħani għafawn għalissa u jien nistenna bil-ħerqa għal-bidu ta' settembru meta dawn il-riflessjonijiet jiena nkun bdiltom eh, femendi f'dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Issa, il-skadenza preliminara għanna fis-26 ta' settembru prezentazzjoni tal-abbozz tal-rapport, l-emendi għandhom jaslu sa' 9 ta' ottubru, u bat jiġu konsidrat fil-5 ta' novembru u il-vot jisir fit-28 ta' novembru. U potenzjalment forsi dan rapport jaddi eh, fil-plenarja f'Diċembru jista' jkun ftit qabel jew ftit wara tgħid il-President. Naddu mal-ewwel issa għal Punt numru 8, l-votazzjoni dwar il-mifid. Mifid se il għa se ħanaraw ftit fuq il- li ħan diskutu issa il- tassazzjoni applikabli għal pagamenti ta' maċu u ta' royalties bejn kumpanija soċjati ta' stati membri differenti ġifri għat nitkellem fuq riformulazzjoni. Għantikom zoċ ftit minuti biex sibu d-dokumenti u tistet il ftit.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 Mela 35 membru ippruvaw għad baqa 5 di baqalhom jivvutaw. Okay, we've got one LD minus one. Mela għanna wieħed tal-aldi 36 għanna li eh, eh, qed naraw hawnhekk imma wieħed u tletin li pruvaw jivvutaw mill-lider. Neħħu tnej minn l-aldi Naraw ftit. Mela, nalqu din il-votazzjoni biex nippruvaw. U nibdow bil-proċedimenti l-emenda 14 favur kontra astensjonijiet din taddi 15 mannix vot numru 4 favur astensjonijiet taddi 5 favur kontra astensjonijiet taddi 16 favur kontra ma taddix 17 favur kontra astensjonijiet ħan iċċekjaw 17. Uh, um, can I have the vote open? Okay. Right and we've got two extras to add on. Għanna tnej zejda għall għalli ġifiri mal-favur, nala il-votazzjoni u għanna 20 favur u 17 kontra ġifiri taddi. 18 favur kontra astensjonijiet. Jina naħseb li għanna l-istess maġġoranza ġifiri taddi. Niċċekkjaw ftit. Tajjeb, kulħadd ivvota. Tnej għal diġi firri 21 favur, 16 kontra. Mela dan l-artiklu jgħaddi 19 issa favur kontra stensjonijiet u l-istess taddi bl-istess voti 20 favur kontra eh, astenzjonijiet taddi Għanna vot maqsum fuq il-21 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet ta' di it-tieni parti favur kontra astensjonijiet u din it-tieni parti ma taddix. 22 favur kontra astensjonijiet di. Numru 6 anzi 6 taqa 23 paragrafu 2 eh, favur kontra stenzjoniet taddi 24 favur kontra stenzjoniet jaddi 7 jaqa 25 favur kontra astensjonijiet jaddi numru 1 favur kontra astensjonijiet jaddi għanna tlet partijiet għal l-emenda 8 għal ewwel parti favur kontra astensjonijiet u taddi imma mill-li jider għanna l-istess maġġoranza ma jindi ċekja ftit l-affarijiet. ċeferi t-nej oħra zejda għall-għaldi. Ktar voti, ħanna laq il-vot. ċeferi 20 favur 17 kontra. Għanna t-nej zejda mill-għaldi t-tini parti favur kontra astensjonijiet taddi, stess maġġoranza t-tilet parti favur kontra astensjonijiet u din l-aħħar parti ma taddix. L-emenda dissa favur kontra astensjonijiet ma taddix. Numru 10 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 2 favur kontra astensjonijiet taddi, tlieta favur kontra astensjonijiet taddi. Issa għanna l-kompromess A favur kontra astensjonijiet taddi jaddi dan il-kompromess l-emenda 13 favur kontra astensjonijiet. Um, u din l-emenda taddi mela ħalli nivutaw issa b'mod elettroniku fuq il-dokument kif ġie emendat. Kulħadd ivota. Ħadd xanara il-vot. Mela, 32 favur, 3 kontra. U 3 astensjonijiet. Fuq il riżoluzzjoni leġislativa niftaħ il-vot. Ġobkom. Kulħadd ivota. Kixabkom ibqaw għafsu l-buttuna. Nala il-vot u għaraw riżultat 33 favur, persuna waħda kontra, 3 estensjonijiet. Grazzi ħafna. Jiena naħseb li bekk nistgħu nagħlqu din il-laqa ta' dalodu, le? l niltaqgħu nofsinhar. U xekk. Skużani, ma konċet nara il-rapporter xtaq forsi jamel xi komment fuq eh, għalix biex nipposponu l-mifid, le, għanna ħafna xol xnamlu, f'din il-kamra ma tantx nista' narakom kollha so, skużawni.